dan kollu tkun parti mill-istrateġija globali tagħna biex aħna nippromovu pjaneta aħjar u iktar sigura. Grazzi President. Grazzi tassew kollega. Issa l-Kumitat tal-Iżvilupp għandna żewġ kelliema l-Onorevoli Kasmarek għal-minuta. Grazzi President.